Illi aħna temmejna dan il-punt fuq l-agenda. Għandi xi avviżi x'nagħmlilkom. Nixtieq ngħidilkom l-ewwel qabel kollox il-iskont. regola 2264 ma kien hemm l-ebda mozzjoni sabiex nivutaw dwarha kif ġi imħabbar il-bira fil-rigward tal-ranġar tal-izbali u għalek din ġita totata dwar iż-żewġ